Werte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. kollegi naddu għall-ispiegazzjonijiet tal-vot. Na l-ewwel dwar l-ispiegazzjoni tal-vot dwar ir-rapport ta' Sur Sikjerski fuq l-rata ta' ġustament tal-ħlas tiret għas-sena 2015. Nibdew bis-Sur Peter Jar għal-minuta. Jekk jogħġbok. U nitlob lil kollegi l-oħrajn ma jishtuqux jassistu għal spiegazzjonijiet tal-vot sabiex toħorġu minn din il-kamra minħabba illi nixtiequ nisimgħu issa lil kollegi li għandu spiegazzjoni tal-vot. Grazzi ħafna Signor President, xtaqt n-ressaq żewġ kummenti minħabba illi jekk kif dan kien